Ok. Jeszcze raz proszę wszystkich niezainteresowanych. Mela issa nixtieq illi nitlob lil dawk illi ma jixtiequx illi la jismaw laqas jitkellmu l-ispjegazzjoni tal-vot sabiex toħorġu minn din is salħa li tkomplu titkellmu barra minn din is-sala tal-plenarja u issa ngħaddu sabiex nisimgħu l-membri parlamentari li jixtiequ jispjegaw il-mod kif ivvotaw. Naddu l-ewwel spjegazzjoni tal-vot fuq ir-rapport ta' Gabriel Mato fuq l-irkupru tat-ton tal-pinna blu. Sur Barandika. Grazzi ħafna naħseb li din hija ġurnata importanti ħafna għal sejda, speċjalment tal-Gżejjer Kanarji. Il-Parlament Ewropew għallet tqassim ta' l-kwoti tal-ħu tas-sajt jista' jkun iktar ġust u għandu jkun iktar ġust u għandna nqisu wkoll is-sajt artiġjanali li għandu jkun iktar sostenibbli u dan huwa proprju l-każ tagħna l-pjan tal-kupru jidher li ħadem tajjeb u għaldaqstant proposta li aħna nżidu l-kwota din hija xi ħaġa li hija ġustifikata u dan huwa minħabba x-xogħol ta' dawn il-flotot tas-sajt. Jiena ma nixtieqx nieqaf intenni li l-flott artiġjanali tal-Gżejjer Kanarji li għandha kwota verament baxxa tista' taqbad u tagħlaq millu mal-għada minħabba li tkun diġà konsmat din il-kwota. Jiena fil-fatt ivvutajt favur sajt sostenibbli u tqassim tal-kwota tat ton li għandu jkun iktar ġust milju bħalissa. Ningrazzjak. Grazzi ħafna. Jiena ħsibt li tlabt l-Onorevoli Bil-Barbara għandi kisa biex jitkellem. Issa, ngħaddu sabiex nisimgħu lis sinjura Bilbao Barandika Kirchbok. Grazzi ħafna, Sur President, jiena nixtieq nappoġġa dan ir-regolament li qed jibdel fl-leġiżlazzjoni Ewropea il-rakkomandazzjoni tal-ICAT u jiena nixtieq illi skont il-ċertifikati xjentifiċi aħna nkunu nistgħu nippermettu li nagħmlu l-kupru tal-istok tat-ton fil-ibra tagħna. Din hija xi ħaġa importanti ħafna l-ekosistema tal-Baħar tal-Mediterran għall-iktar ton li għandu valur madwar id-dinja. Jiena naħseb li f'dan is-sens fil-fatt jiena nappoġġa tliet kwistjonijiet ewlenin. L-ewwel li jiena Naħseb li dan il-ftehim irid jaraf il-sajt artiġjanali bħal l-alma draba li hija tip ta' nas artiġjanali u tip ta' tunnari oħrajn artiġjanali. Jiena naħseb li numru kbir ta' ta' kwoti jridu jkunu qed jikkonsidraw ukoll il bit attwali fl-istessin il-kwoti tal- taħut u tas-sajt iridu wkoll qed iqisu l-sajt fuq skala żgħira u l-sajt artiġjanali. U aħna rridu wkoll nirrispettaw il-kompetenza l l parlament Ewropew fil konsiderazzjoni tal- ICAT, tas suġġerimenti tal-ICAT li huma importanti ħafna u l-Kunsill ma jistax ma jirrispettax l-atti delegati tal-Kummissjoni. Grazzi. Signora mm, eh, pani poseł Eh, Paloma López Bermejo. Wissa Paloma López Bermejo. Grazie ħafna sur President, Iva, jiena nixtieq nieħu l-opportunità sabiex nispjegalkom għalfejn jiena stjenejt fuq, dan ir-rapport. Minħabba li f'dan ir-regolament Aħna tlifna xi ħaġa, id-difiża espliċita ta' kwoti addizzjonali speċifiċi għal ton li nqabad bil-nassas artiġjanali tal-alma draba. Jiena naħseb li mhux biżżejjed li nsemmuhom biss l-alma draba, importanti li aħna nappoġġa din dawn it-tip ta' sajt minħabba li dan huwa qed jirrappreżenta ekonomija tal-rib, tal-prossimità u jiena naħseb li importanti illi narfu din il ħaġa minħabba l-mota kif kienu mqasmin il-kwoti minnaħa tal-Gvern tal-Partit Popolari mhuwiex ġust u naħseb minnaħa tal-Parlament Ewropew aħna diġà nafu li hemm inġustizzja u fil-fatt irridu nkomplu niġġieldu kontra l-inġustizzja tal-Kunsill minnhom il-qudiem. Aħna diġà konna ħadna mpenn u fil-kumitat tas-sajt ippreżentajna żewġ proġetti pilota bilan illi aħna nipproduċu nipproteġu tip ta' sajt li qed isib l-madraba b'dawn in-assis artiġjanali tunnari. Jiena nittama illi dan ħajkun mill dan il-proġett. Grazzi. Issa mux nati il-mikrofonu l s-sinjur Mato, għax dit kellem, ma il-sinjor Ġufrida, grazzi President, jena votajt a favur ta' dan il-rapport għax hija ħaġa tajba eh, u l-flikka kellu suċess u fil-libħra tagħna fil-Mediterran b'mod partikolari għandna ħafna eh, ton blufin. Imma eh, il-sajjeda li għamlu sforzi kbar biex jirrispettaw il-limiti u l-lum għandhom id-dritt jerġaw imorru jistadu ma mhuwiex hekk fil-fatt Eh, il-żida tal-kwoto eh, ma involviċ il-sajt iżajr, għatem il-gbar biss li qed jibbenefikaw minna di u ehm, iva il-bahar għandu ħafna ton fih però eh, jista jista kiku jerġa' jsir possibilità għal sajjid żgħar il-politika Ewropea tas-sajt għandha tażal id durazzjoni tajba u jiena nipproponi li dik li namlu appoġġ għal sajt artiġanali. E, dawk il-sajjida li ilhom sekli jistadu fuq il-bahar u għet jġildu fis-semi sostenibilita ambientali. Grazzi. <clears throat> Issa Issa naddu għall-ispiegazzjoni fuq ir-rapport ta' Kavada ġurisdizzjoni liġi applikabli u rikonoxximenti u l-eżekuzzjoni ta' deċiżjonijiet fi kwistjonijiet ta' reġimi tal-proprjetà matrimonjali. Is-Sinjora Ġufrida. Grazzi, jiena votajt favur għaliex nafu xinija eh, ir-realtà li timxi ħafna iktar maġla mill-normi u, u għal il e bilanċ il ġodda E, fl-Erasmus il-mobilità bejn l-istati hemm dejjem iktar koppi Ewropej nistgħu niddefinu mek, ċoe familji li jiexu fi stat membru għandhom djar fi stat ieħor jirtu e, e, djar fi stat iħor. u dini għasoċieta li fortunatament kera l-possibilità twaqqa il-frontieri u għanda bżon ta' normi ġodda. L-Unjoni Ewropea trid tappoġġom dawn il-familji Ewropej billi ta' dialogu bejn stati membri u anki l-kompetenzi interni eh, biex inkunu nistaw natu ċertezza għal koppi u inkunu nafu li huma l-imħalfin li huma kompetenti għal tilwim tagħhom. Grazie. fil-Parlament Ewropew et eh, intervejt l-ewwel darba, intervenejt l-ewwel darba dar, darbtejn waħda wara l-oħra. Issa nistgħu ngħaddu għar-rapport tal-Orrevoli Kavada fuq l-effetti patrimonjali. Grazzi President. Jiena appoġġajthom it-tnejn u immaġi li kienet ħaġa pożittiva li dan regolament ġie approvat. Wara dibattitu li dam iktar minn ħames snin, il-Parlament u l-Kunsil fl-aħħar approvaw pjan illi mhuwiex daqshekk ambizjuż kemm jidher għax jirrigwarda biss ċerti normi kontroversjali, ċerti dispożizzjonijiet. Il-problema hija illi hawnhekk hemm 18 eh, il-pajjiż membru biss approva l-pjanu, dan huwa twissija għal futuru kollha x'hekk aħna ma namlux intervenzjoni, ma namlux ma neħdux azzjoni għal dawn li normi iktar kontroversjali li rigwardaw il-ġurisdizzjonijiet kompetenti ma nkunux nistaw nsibu ftejim u proġett tajjeb imma 18 il pajjiż biss approvaw għal daqstant imdajjef ħafna għaliex parti biss mill-Unjoni Ewropea eh, u aħna dispieċina fuq dan, grazzi. Grazzi ħafna issa naddu għall-espjegazzjoni tal-vot. il riżoluzzjoni fuq il-massakru fil-Pan tal-Kongo nad il-kelma lil Mikel Amġifrita. Grazzi jena votajt favur ta' din rizoluzzjoni għaxe ħaġa tajba li minn Brussel nibatu uh, twissija u insegu anki bazzjoni konkreta fuq dak li qed jiġri fil-Kongo. Hemm xieren ta' eluf eh, persuni sfollati, um, uh, fuq tfal u nisa ilom snin li jikonsumaw dawn il-violenzi u l-eżerċtu l-armata edha tala għajneja fuq dan u e, obbligaw 35.000 familja li jitilqu minn pajjiżhom u minn djarhom. Umbagħad batem e, il-ġnus maqti missjoni li ma rnexxilhomx waqfu dawn il-massakri. Dini hija li tħassabna. Is-sitwazzjoni e, tal-massakru fil-Kongo edha titfa nuqqas ta' fiduċa fil- fl-amministrazzjoni kollha, l-politika tal-Unjoni Ewropea għandha tkun iktar qawwija u iktar Eh, u iktar koherenti, Ma nistawx namlu Migration Compact qabel ma u l-Afrika l-ewwel. Grazzi. Issa. Cecil Kjonga. Grazie President. Min eh, jagħmel dawn ir-reati. Il-Parlament Ewropew ta' prova ta' kuraġġ billi jitlob illi eh, nitkellmu fuq dawn il-persuni li jagħmlu dawn l-abużi fil-Kongo. Violenza li mhix qed tieqaf dina nistaw nwaqfuha biss billi namlu leħen iktar qawwi u namlu intervenzjoni minnu fih, jekk aħna ma nwaqfux dan, inkunu nistaw niftħu ġenoċidji u nistabilizzaw il-reġun kollu tal-lag tal gbar. E, din, din dan il-ġenoċidju hija karatteristika tal-popli li jgħixu f'dawn territori. Illum aħna, mill-lum millum il-qoddim il-parlament, il parlament mal-popli tal-Afrika, eh, solidarietà mal-popli tal-Afrika. Sia, onorevole Kienge. Onorevoli Kienge. Issa il-rapport Missur Krasnodebski segwit tal-qafa strategiku għal kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ. Il-Signora Michael Giuffrida. Grazie. Grazzi jena votajt favur għaliex jina naħseb illi il-maġġoranza tal-problemi illi għanna fl-Europa u il-maġġoranza tad diffikultajiet tal-Europa nistaw nelbuhom bil-edukazzjoni u l-kultura, radikalizmu religjuż, intolleranza, il-populizmu, l-estremizmu, donu ma kollha eh, nistaw nelbuhom billi namlu eh, kultura għawija Ewropea li nistaw nimaturaw fil-iskejjel, fl-universitajiet, fil iskejjel fil universitajiet U mhumiex biss l-iskejjel u l-allima li huma voluti f'din. Illum l-edukazzjoni teżisti anki eh, non formali. Eh, eh, Illi donatu dejjem iktar valur għal attività ta' volontarjatu ta' assoċjazzjonijiet, speċjalment dawk li ma jistgħux ikomplu jistudjaw kull esperjenza pożittiva hija tajba għal edukazzjoni u għandha tiġi marufa għax twassal għal impik L-Unjoni Ewropea għandha tappoġġa l-kultura, l-edukazzjoni u taħriġ biex tagħti lil żgħażagħ opportunità akbar biex jikbru bħala Ewropej u bħala professjonisti li ikunu kompetittivi. Grazzi. Dziękuję bardzo pani post. Grazzi. għall-ispjegazzjoni tiegħek issa ser nispjegaw il-voti tar-rapport rapport ta' Sinjura Lopez Bermajo, rapport ta' progress dwar l-enerġija rinnovabbli. Naddi il-kelma lis Sinjura Ġufrida. Ho votato a favore di questa. Jiena votajt favur għax jina ċerta illi l-enerġija li tiġġeddet hija l-futur tal-Ewropa u mhux imħabba l-valur tal-ambjent biss ma biex jagħtu anki impuls ekonomiku hemm reġuni bħal bħal reġun tiegħi fisqallija li jistgħu jsiru eh, postijiet fejn isiru esperimenti fuq l-enerġija li ġżewweġ u jistgħu anki Eh, naslu għal biex nkunu autosufficienti. Eh, eh, u għadna qed nitkelmu fuq iż-żejt li għandu ehm, li nidġes ħafna. Biex namlu dan hemm bżonn ta' rida politika qawwija l net iridu nejnu reġuni fil-ispiża ta' fondi strutturali għax fil-politika ta' koezjoni li għandna issa il-perċentwali għal għall-enerġija li tiġġeddet hija ta' 1.4% u rridu mbagħad nindirizzaw fondi eh, għallejn dawn ir-reġuni li għandhom ħafna eh, risorsi u għandhom inqas eh, possibilità ta' proġettazzjoni. L-enerġija li qed tiġġeddet hija ċavetta għal biex nikbru u biex noħolqu Ewropa aħjar. Onorevole Ġufrida, E, bardzo pani dziękuję. Teraz pani... Grazie ħafna. Issa, is-signora Biljana Borzan. Grazzi ħafna sur President jiena kuntenta li qed nara li l-Kroazja hija fost dawk il-pajjiżi li ser jilħu il-miri tal-Kummissjoni. Importanti li ninformaw lill konsumatur u il- fornituri tal-enerġija l-konsumaturi għandhom ikunu jistgħu jaqraw il-konsum tagħhom biex jikkontrollaw. Mm, dar medja tista' tifranka sa 30% fuq it-tisħin tad-dar f'xi każijiet il-konsumaturi jistennew xhur sabiex ikun hemm bidla. Irridu nagħtu wkoll il-grazzi tal- l-enerġija li konsumaturi Ir-rapport ġie adottat mill-SND sabiex it-tamir jiġi testijat f'kondizzjonijiet naturali mhux fil-laboratorju. Naħseb li d-difetti programmati għandhom jiġu inklużi. Għandna ħafna xogħol fejn jitor enerġija rivervabbli u l-effiċjenza tal-enerġija naħseb li l-konsumaturi għandhom ikunu fil-qapa din ir-riforma. Grazzi. Grazzi ħafna issa nifraħ ukoll lill-tim tal-futbol Kroat illi rebħu l-Ispanja. Issa is-Sur Sogor illi nifraħlu wkoll għaliex l-Ungariżi sejrin tajjeb ukoll. Mhux hawnhekk. Is-Sur Sogor mhux hawn milli qed nara. Issa, l-kellim li jmiss, is-sur Kelly, Grazzi, Sur President. Jina kont kontent li t-napoġġa dan il-rapport bħalma għamlu ħafna MP zora. 444 favur u 103 bis kontra dan jurina li l-membri ta' dan il-parlament u ma' serji dwar li nilħu il-anijiet tal- COP21 issa għandna opportunità sabiħa sabiex l-enerġija rinnovabbli tkun disponibbli. Palma l-President tal-Kummissjoni qal fil-bidu tal-mandat tiegħu aħna issa rridu nkunu mexxejja f'din il-qasam. U rridu nagħmlu aktar fejn titħol ir-riċerka. Fil-kostituenza tiegħi ir-riċerka qed issir fuq l-enerġija tal-mewġ u sabiħ li għandna dawn it-teknoloġiji u għandna bżonn użawhom. Grazzi. Grazzi ħafna. Sur Kelly. U issa nadu għal rapport Missur Pieper, rapport ta' implementazzjoni dwar id-direttiva tal-effiċjenza fl-enerġija u issa għandna l-ispjegazzjoni tal-vot l-ewwel is-Sinjura Ġifrida. Grazie. Grazie President. Jiena votajt favur dan ir-rapport fuq l-effiċjenza tal-enerġija x'dana kienet sena importanti ħafna għal biex nirriflettu biex namlu definizjoni ta' miri ġodda għall-ambjent, l-enerġija u l-klima. Is-sena e, e tal-COP21 illi ifissa għanijiet ambizjużi għall-ambjent illi qed jibati. E, Jider però li l-Ewropa ma mhux se jirnexxilla trispetta il-mira illi imponiet eh, illi tnaqqas bl-20% l-emissjonijiet ta' CO2. Irridu nixtaqsu x'qed jiġri. Jien immaġinu li anki fil-kwistjoni tal-ambjent u l-enerġija l-Ewropa E kella problema bil-fat eh, li regoli taħħa kienu rigidi wis eh, u li edin ibatu ħabba l-krizi ekonomika li fl-istess ħin l-opa ta' faċċa. L-anijiet eh, tal-enerġija u tal-ambjent biex kollom effett ma jistawx ma, ma, ma, ma jkunux flessibli biex jisiru adatti għal bidliet ekonomiċi u għal bidliet globali. Irridu norbtu fuq l-ekonomija ħadra bħala Eh, bħala eh, motur tal-ekonomija. Grazzi, issa eh, Sur Sean Kelly. Grazzi meġġi, Sur President. Fil-fat, dan huwa rapport importanti ħafna. Kien wieħed kontroversjali, però Irridu infaħru ir-rapporter is-Sur Piper għaliex għamel xogħol tajjeb ħafna u seta jasal għal kompromess sal-aħħar. Kellna vot importanti ħafna fil-grupp tagħna u aħna rrakkomandajna illi nivvotaw kontra ir-rapport. Jiena ma rrapportax dwar ir-rapport jiena stess u kont kontra r rakkomandazzjoni tal-grupp, jien kont qed naħseb dwar il-pajjiż tiegħi kont f'Pariġi u rajt kemm hi importanti l kwistjoni tal-enerġija rinnovabbli għalhekk ħsieb li huwa importanti nivvuta favur għalhekk jiena votajt favur jiena però nispera illi nkunu nistgħu nedbu l-ostakli u l-kontroversi. Grazzi. Sur Kelly, inti tista' tkun modell għalija għax iżomma l-limitu tal-ħin, grazzi ħafna għal dak. Issa l-aħħar kellim fuq il-lista tagħna nafu mill-bibja li l-aħħar tal-aħħar jiġu l-ewwel u bħala l-aħħar persuna li qed jitkellem huwa is-sur Corvin Mike, grazzi ħafna ivvutajna kontra ż-żewġ rapporti fuq l-enerġija. Jiena għalhekk ma nistax nifhem kif għatta ignoranti qed jitkellmu jiddeċiedu fuq kwistjonijiet li huma ta' importanza kbira. L-Unjoni Ewropea u l-Ewropa mhux qed jiżviluppaw aħna qegħdin lura. Kif nistgħu niżviluppaw jekk il-gas fl-Amerika u erba' tarbit orħos minn mill-Ewropa fi ċina tliet darbiet orħos. Kif nistgħu nikkompetu jien naħseb biss illi l-Unjoni Ewropea għandha tiġi meqruda imma dawk illi dawk li jgħidu għandna niġġieldu kontra il-tibdil fil-klima u li erdu l-enerġija tal-Ewropa għandhom jitresqu l-qorti u għandhom taw sentenza għal dak illi jagħmlu għal dan ir-reġjun. Grazzi ħafna. Issa nagħlqu l-ispjegazzjonijiet tal-voti dan kien l-aħħar punt fuq l-aġenda ta' din is-sessjoni. Grazzi ħafna lill membri kollha. Grazzi lill impjegati u lill interpreti tal-kabini kollha. Nesper ikolkom ikla tajba u l minuti ta' din is-seduta se jiġu sottomessi